ħtieġa li nkompli nikkonsolidaw u nsaħħu l-appoġġ politiku qawwi lill-ICC flimkien mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Thank you very much, Commissioner. That debate is now... Grazie ħafna Komissarju dan id-dibattitu għamalu u il-votazzjoni ħassir għada fl-offsinar. Issa nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna Jiġifieri r-rapport missur lisek fuq negozjati tal-Unjoni Ewropea, tal-Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Ġorġja. Nista' ngħaddi l-kelma l rapporter tagħna Sur Lisek għal erba' minuti. Dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, Signori. Dan ir-rapport li fost ħafna rapporti oħra li nadottaw fil-Parlament Ewropew għandu importanza kbira u importanza kbira għalina l-Istituzzjonijiet Ewropea l-Stati Membri iżda ukoll ta' importanza partikolari mill-perspettiva tal-Istat tal-Ġorġja kif ukoll in-nazzjon tal-Ġorġja. u ma jagħtu importanza kbira għal dan ir-rapport u il-ġejjieni tiegħu fl-Unjoni Ewropea. U forsi bħala membru tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni dan huwa rapport li għandu x'jaqsam mal-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Ġorġa u n-negozjati ta' dan il-ftehim. Iżda dan ir-rapport li qed nippreżenta l ehm, kamra jitratta numru ta' punti diffiċli li jistaw nistaw narbtuhom mal-mod ta' kif l-istat tal-Ġorġa jaħde jiffunzjona l-lum kif ukoll l-istat tal-konflitt tal-2008 mal-Federazzjoni Russa. Jina kontent ħafna li nista' ngħid li dan ir-rapport kif inhu bħalissa kellu ħafna appoġġ fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. U jiena nittama li se jiġi adottat fil-forma oriġinali tiegħu. 35 membru votaw favur, kien hemm biss wieħed membru wieħed li qastjena u dan ifisser li is-setat kollha politiċi fil-Parlament Ewropew approvaw japprovaw din il-verżjoni tar-rapport. Dan ir-rapport fil-medja eh, semmew bħala rapport verament kuraġuż. U jekk nista' nitkellem fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, Dan ir-rapport jitkellem b'mod ċar dwar il-kwistjonijiet verament diffiċli li għandhom x'jaqsmu ma' reġuni tal-Kawkazju tal-Abkazja u eh, l-problemi li hemm mal-Federazzjoni Russa u fl-opinjoni tagħna, fl-opinjoni tal-Parlament li mbagħad naraw wara il-votazzjoni aħna qegħdin nitolbu lill-Federazzjoni Russa li jirrispettaw il-liġi internazzjonali. Aħna naħsbu li situazzjoni fejn eluf ta' truppi russi li huma stazzjonati f'dawn il-reġuni biksur ta' liġi internazzjonali u l-ftehim li ġi firmat fl-2008 bejn il-Ġorġa u r-Russja dawn id-dan ftejn fil-faġġi firmat ukoll mill-President Sarkozy li kienet jirrappreżenta il-Presidenza Ewropea. U aħna nemnu u naħsbu li dawn il-fatti jidru fid-dokumenti rispettivi tal-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna nikkunsidraw li din hija okkupazzjoni. Dan il- it-truppi li jem f'dawn iż-żewġ reġuni fil ġorġja għalina hija okkupazzjoni. Dawn huma dawn il-partijiet, eh, dawn il-reġuni tal-ġorġa huma territorju okkupat bażikament. Hemm kwistjonijiet oħra. il-ftejim eh, dettaljatu komprensiv ta' kummerċ ħieles li xtiqu n implementa kemm jista' jkun, iżda ovvjament m'għandix il-ħin diskuti l-kwistjonijiet kollha l-oħra li jidru fir-rapport, grazzi. Have uh, several requests on the catch the eye. Uh, Għanna ħafna kelli ma xtiju jitkellmu. Grazie ħafna, Signora President. L-Unjoni Ewropea tappoġġa l-impenn tal-Ġorġa għal valuri komuni, demokrazija, dritti tal-bniedem, stat ta' dritt, eccetera. Aħna nappoġġaw ukoll il-politika tal-viċinat tal-Ġorġa kif ukoll l-isforzi parlamentari taħt l-isħubija tal-Vant. U permess tal-Unjoni Parlamentari eh, tal-Euronest aħna għamilni ċara aħna nittamaw l-autoritajiet ħajamlu kull ma jistaw sabiex jassiguraw li għamluha possibbli li kunu nistaw napplikaw standards Ewropej għall edukazzjoni l-ekonomija tas-suq, l-integrazzjoni ta' minoranzi nazzjonali, kif ukoll il-liberalizzazzjoni tal-ekonomija. Fl-istess ħin, l-eżistenza ta' dialogu kostruttiv ma' rappresentanti tal-oppożizzjoni huwa meħtieġ l-oppozizjoni għandha bżonn ikollha aċċess bla xkiel għal mezzi tax xandir. Ġorġa trid toqrob lejn l-Unjoni Ewropea u għal daqstant hemm bżonn li ċ-ċittadini hemmhekk ikollhom aċċess aħjar għal viżi tal-vjaġġar sabiex jaslu jiġu l-Ewropa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena wkoll nixtieq nilqa' dan ir-rapport missur Liġek aħna rajna numru ta' ammont ta' progress fil-riformi demokratiċi fil-Ġorġa, kif ukoll Il-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea hija ta' inċentiv għal Ġorġa biex tkompli riformi tagħha. Issa l-perspettivi Ewropej tal-Ġorġa bin-negozjati għal eh, ftehim ta' eh, sħubija u l fta komprensiv għandna nil Irridu nkunu aktar involuti biex nipprovaw insolvu dan it-tip ta' konflitt Ovvjament aħna għanna responsabilitajiet ġodda permezz tal-isfubija tal-vant jina naqbel ma nilqa l-estensjoni tal-mandat għal dan din iż-żona ta' kummerċ ħiele aħna rridu nassiguraw li aċċess sħiħ għal dawn ir-reġuni kollha tal-Ġorġa fil-fatt jingħataw. Il-konflitt bejn ir-Russja u l-Ġorġa dwar il-WTO u sħubija ta' fil-WTO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 kienet eh, problematika minħabba eh, il-passat il soċjalista. U ħafna drabi dan wassal għal problemi ċivili, il-kontroversja. Li kienem ma kontribuxiex din kienet simili għal Kosovo. din intelqet minn Russja, mill Georgia u tfittex ġejjeni taħt ir-Russja. Ovvjament il georgia tridu nagħtu attenzjoni ma nafx hekk l-influenza tagħna hix tajba biżejjed. Grazzi Thank you, uh, President. I would also like Is l-Onorevoli Lunacek. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja l sur li seka rapport u għal rapport komprensiv flimkien mal-gruppi u aħna wkoll mill-partit tal-ħodor appoġġejni u ħana dan għada wkoll. Jiena nixtieq nifasidza punt wieħed li jiena nikkonsideri importanti ħafna għaliex Għal-kem jina u koll eh, nikritika, kritikajt fil-passat u ħassejt li Russja hija responsabli tal-okkupazzjoni ta' ċertu reġuni li huma parti territorjali tal-Ġorġa, aħna rridu naraw eżattament x'ġara fl-2008. Ir-rapport ta' Taljavini huwa wieħed li għandna emendi għalih u nixtiequ ninkluduh fir-rapport u jiena naħseb li hemm bżonn ukoll li l-Ġorġa koopera aktar u turi aktar rieda ta' kooperazzjoni fil-qorti kriminali Jina għawek għandi rapport eh, u battu l-kollegi fuq il-Komitat ta' Helsinki u dan rapport jgħid li huwa neċessarju l awtoritajiet ġorġani jgħodu aktar attenti għal dak li ġara qabel u anka wara il-gwerra tal-2008. Kif ukoll li hemm it-tnej parzjalment ma jistawx u ma jixtiequx jagħmlu investigazzjoni f'dawn ir-reati li għalġement eh, li suppost ġraw f'Awwissu tal-2008. U l-bira kien hemm rapporti fil-gazzetti tal-Ġorġa li eh, fl-2008 kien hemm aljenazzjoni mill-msieħba potenzjali tan nejtu eccetera, jien ma nafx eżattament x'ġara, iżda irridu investigaw eżattament u naraw eżattament għalfejn eh, xed tiġri fil-ġorġa u dak li ġara fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazie. Eh, grazzi ħafna il-Kummissjoni. Grazzi li nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità u grazzi tal-interess li qed jintwera mill-Parlament Ewropew fuq in-negozjati fuq ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġa. Aħna kellna skambju intensiv u regolari ma' rapporters u jiena nemmen li dan għenna sabiex inkun nistgħu nħejju rapport bilanċat strutturat tajjeb, il-rakkomandazzjoni ġdan il-rapport ħajkunu verament ta' għajnuna fil-negozjati tagħna mal-Ġorġa, negozjati b'suċċess u konklużjoni tal ftejm ħajkun verament ta' għajnuna partikolarment tal-integrazzjoni ekonomika tal-Ġorġa f'mal-Unjoni Ewropea u wasal il-relazzjoni tagħna aktar eh, fuq livell aħjar aħna nafu l-artiklu 49 għadu kontroversjali. Iżda, F'dan l-istadju importanti li l-Ġorġa taħtaf kemm tista mill-opportunitajiet li l-assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni jistgħu joffru biex jinbidlu relazzjonijiet. Issa, ġifieri bażikament aħna xtieq noħolqu aktar Ewropa fil-Ġorġa rrit nuża din l-opportunità biex nifurmakom dwar is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati flimkien mal-kontraparti tal-Ġorġa aħna qegħdin naħdmu sabiex ikun nistgħu nimxu qudiem fin-negozjati mid snedija ta' dawn il-negozjati fl ulju tal-2010 tisiru eh, taħdidiet fuq plenarji fuq dialogu politiku kif ukoll dak li għandu xaqsam ma' sigurtà u l-libertà kif ukoll kooperazzjoni settorjali. U Seba plenari diġa saru u dal-waqt ħassir it-tmin eh, sessjoni. Sar eh, progress tajja fuq il-preambulu, l-anijiet u l-prinċipji ġenerali fuq il-ftejim, aħna b'mod provizorju nexxinna naqblu fuq parti kbira mit-tekst u ftejim provizorju l-ħaqni ukoll fuq numru ta' elementi li għandu xaqsma dialogu politiku kif ukoll il-politika tal-affarijiet barranin u tas-sigurtà. Miex ta' sorpriżi li stabilità u s-sigurtà permezz ta' eh, riżoluzzjoni paċifika tal- Eh, kwistjoni li tiġri fl-Abkazja u l-Ossetja hija kwistjoni importanti għal Ġorġa. Aħna qed naffukaw ukoll fuq il-ġustizzja sigurtà. Iżewġ naħat imxew ukoll qudiem fuq 19 il-kapitlu li għandu x'jaqsam mal-kummerċ minn 28. L-Unjoni Ewropea eh, l-essa li tibda id-diskussjoni fuq DCFTA e. kemm jista' jkun malajr. U din ukoll kienet parti mis-summit tal-29 eh, u 30 ta' settembru fil-Polonja hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet importanti ħafna l-Unjoni Ewropea tapprezza l-isforzi kollha li għamlet il-Ġorġa sabiex tindirizza il-kwistjonijiet pendenti kif ukoll biex tagħmel passi passi importanti biex tħejji għan negozjati li jmiss. Aħna se naslu għal lejn l-aħħar tan negozjati sabiex il-Kummissjoni sal aħħar tas-sena tkun tista' tagħmel rakkomandazzjoni formali l istati Membri. Ġimgħa li għaddiet il-ħaqna ftehim importanti bejn il-Ġorġa u r russja fuq il-subija tar-Russja fil-WTO l-Unjoni Ewropea tilqgħu tapprezza l-aċċett li l-Ġorġa ċettat il-kompromess. Huwa fl-interess ta' kulħadd, inkluż tal-Unjoni Ewropea u tal-Ġorġa, li ir-Russja tkun fis-sistema bbażata fuq regoli ta' WTO. Il-rappresentanta Olja, Signora Ashton, sejra l-ġorġa illum u ħat il-taqqa ma' rappresentanti Olja u lan huwa li Komplu insaħħu l-impen, il-messaġġ ta' impen ħat tal-Unjoni Ewropea lejn il-Ġorġa kif ukoll illi il-rabtiet politiċi bejn l-Unjoni Ewropea u Ġorġa qed ikomplu jissaħħu. Grazzi ħafna. Il-dibattitu issa huwa magħluq u l-votazzjoni palma għal punti oħra se ssir għada fl-offsenar. Issa nistgħu ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna lejla ġifieri rapport Missur Gustafsson fuq il-